hemm mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar is-sewqan autonomu. U hawnhekk jiena nixtieq nistieden lil l-awtur ta' din il-mistoqsija is-sur Ismael Ertug, ir-rapporter jogħġbok, Sur Ertug. Grazzi ħafna Sur President, Sinjura Kommissjoni. Eżis kollegi, l ewwel nett jiena naħseb li dan is-suġġett aħna poġġejni fuq l-aġenda raġun minħabba li jiena naħseb li dan huwa suġġett importanti anke għal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandux x'jaqsam l-iżvilupp teknoloġiku. Settur tal-karozzi eżis kollegi bħalissa għaddej minn żvilupp maġġel ħafna f'dan l-aħħar xar snin kien sistemi ta' assistenza tas sewqa li kienu introdotti u issa saru aħjar u l-industrija issa waslet għal l-istadju li jmiss, ġifiri l-sewqan kważi semmi eh, kważi automatiku, ġifiri semmi automatiku. Aħna nafu li ħajkun hemm dawn is-sistemi l-ġodda li ħajjidħlu fis-suq u fil-fatt l-iżvilupp tal- sewqan awtomatiku jgħat bħalissa ehm, jkun żviluppat b'mod maġġel ħafna u għedin naraw li s-sena 2020 dan li kun teknoloġija li ħad titlessa ehm, għall-użu fuq is-suq fil-Amerika diġà tista' tuża minn issa t-prova din il-ħaġa. Ġifier nistaw naraw li fl-industrija hemm gbar, kbar iżda minħabba fek ikolli ngħid il-restrizzjonijiet jista' jkunu mhux biss fuq il-sistema tradizzjonali tal-karozzi, jista' jista' jwaslu għal problemi kbar u bidliet kbar fil-loġistika u fil- fċertu ippjanar ukoll tal-ibliet, anke f'dak l għandu xaqsam ma' mobilta, ippjanar kif ukoll il-pjanar ta' traffiku jiena naħseb illi e, allura din dan is-sewqan automatiku mhux ħajkun possibbli, però jekk l-industrija tar-riċerka tkun qiegħda tippermetti s soċjetà tħejji ruħha u tiddiskuti dawn il-possibiltajiet, naħseb li tista' tkun xi ħaġa tajba minħabba li s'issa m'hemm l-ebda approċċ dwar diskussjonijiet fuq kunċetti jew strateġiji fuq il-mod ta' kif aħna nistgħu nikkonsidraw jew nintegraw is-sewqon awtomatiku. Iżda fl-istessin hemm ħafna kwestjonijiet legali illi fil-fatt qed ikunu implementati u li għandhom ikunu vrolwati wkoll anke min-naħa tal-Kummissjoni apparti minn hekk jiena naħseb illi sabiex ikun sistema li hija orjentata mal-ġejjini u sistema ta' trasport li tkun sigura u tħares l-ġejjini importanti li aħna jkollna kundizzjonijiet ċari wkoll għall-industrija Ewropea tagħna ħalli nagħtu iktar sigurtà ta', ta investiment u anka insaħħu wkoll ma il-pożizzjoni tagħna mal azja ħalli norqu iktar postijiet tax-xogħol. U jiena li l-Kummissjoni Ewropea ngħidilha sabiex tagħmel evalwazzjoni tajba u nsaqsija l-ewwel mistoqsija dwar il-possibilità ta' l-obbligu ta' responsabilità. Allura, per eżempju, it-taxxa ta' dan ta' din il-vettura, min ħaj ħajiddikjara, min kun responsabbli f'każ ta' incident. Il-Kummissjoni Ewropea diġà bdiet tavalwa kif ir-regoli tar responsabilità u ta' sigurazzjoni għandhom ikunu mibdula parti minn hekk hemm ċertu kwistjonijiet oħrajn bħal data protection u ċibersigurtà. L-informazzjoni bejn il-vetturi u l-infrastruttura għandha tkun garantita sabiex ħajkun hemm sewqan sigur, sistema sigura l-Kummissjoni Ewropea kif tista' tigarantixxi li d-dejta ta' dawn il-vetturi jistgħu jkunu garantiti u naraw li l-infrastruttura tkun protetta wkoll. Apparti minn hekk, fil-qasam tal-infrastruttura wkoll hemm ċertu kwistjonijiet importanti. U li ma tibta bidliet iridu jkunu introdotti u li ma tibta rwol għandhom ikollhom l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea anke fil-dak li nixxaqsam għal finanzjament U apparti minn hekk dwar l-appoġġ u l-approvazzjoni ta' tipi differenti aħna nafu li dawn il-vetturi awtomatiċi ħajkollhom bżonn ta' ċertu testijiet iżda allura ikolli ngħid li r-regolamenti li għandna bħalissa mhux qed tippermetti li aħna u ukoll dan il tip ta' vetturi. Il-Kummissjoni wkoll kol li aħna nagħmlu evalwazzjoni ta' dawn il-testijiet u apparti minn hekk Apparti minn mistoqsijiet li żgur ħajsaqsu il-kollegi tiegħi nixten saqsi lilek Sinjura Kummissarju jekk il-Kummissjoni Ewropea btieġ tara li jkun hemm strateġija illi evalwa u tkun introdotta għal possibilità li nintroduċu is-sewqan il-vetturi ta' sewqan awtomatiku. U naħseb illi wasal il-waqt li jkun hemm Green Book fuq dan is-suġġett, grazzi. Green Paper, skużani. Filan bank. Herr Augatar um, uh, on behalf of European Commission, uh, Madam... Grazzi, Onorevoli Ertug. Issa nati il-mikrofonu l signora Tyson għal-Komissjoni. Grazzi, Sir President, Onorevoli Membri, Is-sewqan konness u u automatizzat se jgħin il-flussi ta' traffiku u jtejjeb is-sistema ta' trasport. Hemm bżonn ta' aktar sinerġiji u iktar kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Id-dikjarazzjoni ta' Amsterdam li ġiet approvata dal-ħodu fil-waqt eh, uh, il-Kunsill informali tal-Ministri ta' Trasport jara illi dan huwa prerekwiżita tfassil ta' strateġija Ewropea għal sewqan konness u automatizzat. Il-fat li dan il-Kunsill qed iseħħ illum f'Amsterdam hija raġuni għalfejn il-kollega tiegħi Bulċ mhix qiegħda hawnhekk. Hi qiegħda dak il-kunsill għalhekk ħudu paċenzja bija llum. Il-Kummissjoni nidiet dialogu mal-Istati Membri l-Awtoritajiet Pubbliċi u partijiet ikkonċernati privati permezz ta' pjattaforma uh, eh, kooperattiva ta' trasport u eh, high level round table bejn l-industrija ta' telecoms u tal-karozzi taħt it-mexxija tal-Kummissarju għadira u permezza din is-ħubija l-Kummissjoni qiegħda taħdem lejn strateġija għal sewqan konness u automatizzat fuq għal-riċerka, innovazzjoni u uh, kompetittività u wkoll eh, qegħdin jiġu indirizzati it-teknoloġija tal-vetturi żviluppat ħafna minn sistemi sofistikati ħafna illi huma maħsuba biex jisaxħu s sigurtà fuq it-triq jew inkella il-komdità li għal vetturi automatizzati kompletament li jistgħu jkunu fuq it-triq fuq medda ta' żmien medja jew twila imma s-sigurta għatmanda tkun kompromessa il-proċess lejn l-automatizzazzjoni għandu jizgura illi se jkun hemm benefiċċji ċari għas sikurezza fit-torro billi inaqqas u mhux iżid ir-riski fl-ewwel mistoqsija tiegħek inti referejt għal l isfida eh, li tippreżenta l-automatizzazzjoni l-ewwel il qafas li se jiddefinixxi kif iridu jġibu ruħhom is-sewwieqa fit-toroq Eh, trid tiżgura li kunem sigurta għal l-utenti kollha ta' torro dana jinkludi revizjoni mhux biss tal-konvenzjonijiet internazzjonali għat traffiku fit-torro b'mod partikolari il-konvenzjoni ta' Vienna traffiku fit-triq imma anki eh, il-kodiċi tat-torro tal-istati membri il-xol fiħdan il-Komitat Relevanti fil-ġnus Mauda eh, diġa jgħat jaħdem fuq dan il-qafas internazzjonali huwa essenzjali illi kunem l-ola livell ta' sigurta' tal-komunikazzjoni u anki l-protezzjoni tad-data u tal-privatezza f'kull moment. Dawn huma elementi essenzjali sabiex il-pubbliku jaċċettom iktar dawn il-karozzi. Ħafna inizjattivi qed iseħħu għas-sigurtà fil-kuntest tal-istrateġija Eh, ta' suq digitali f'termini ta' privatezza taħt il-regolament ġenerali għal protezzjoni ta' data se jkun hemm liġi waħda għal protezzjoni ta' data li tapplika madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Il-protezzjoni ta' data indirizzata wkoll fil-qafas tal-pjattaforma CX u dwar ir-responsabilità il-G2030 li hija inizjattiva fuq il-vetturi automatizzati issa wkoll qiegħda taħdem fuq din il-kwistjoni biex tifhem jekk u xinu jimbidel fil-livell ta' automatizzazzjoni. Umbat hemm il-limitazzjonijiet ta' toro għaliex iva din probabilment se tkun effettwati jekk irridu nżidu l-benefiċċji minn din it-teknoloġija l-ġodda dawn l-aspetti il-koll edin jiġu studjati messi its platform u il-rizultati se jiddaħlu fil-inizjattiva eh, ġer 2030 anki il tġdijt tal-networks ċellulari rilevanti u koll qed jiġi diskuss waqt il laqata ta' din il-round table tal-livell loli. Unbat biex nikkonkludi ftit kummenti fuq il-testing u proċeduri ta' eh, testjar u approvazzjoni tat-tip tal-vetturi. Dawn it-tip ta' vetturi jistgħu diġà jissodisfaw il-rekwiziti tal-approvazzjoni ta' tip bħal per eżempju kostruzzjoni ġenerali emissjonijiet u għaddejjien diskussjonijiet issa fuq livell tal-inissi biex jiġu aġġornati regolamenti rilevanti anki fuq dan. Grazzi għal dik il-mistoqsija. Grazzi ħafna, Signora Kommissarju. Issa n-nom tal-gruppi politiċi, għal-grupp tal-PPE, l-onorevoli Stanislav Polczak. Grazzi ħafna, President. Sfortunatament dan eh, huwa l-aħħar punt illi għandna fuq l agenda għal din il-ġimma ma naħseb din hija xi ħaġa li rridu nidrawa u hija tassew għarru każa li l-grupp ta' Marin Li Pen u xettiċi oħrajn mhumiex hawnhekk għal dan il-punt u għal dak ta' qablu dwar l-immigrazzjoni. Jiena naqbel dwar dak il għal sur Ertug li l-kittib ta' din il-mistoqsija l-industrija eh, tal-karozzi edha f'xifer ta' era ġdida, isna bħal meta konna bdejna għall-ewel nivjaġġaw bil-ajruplani. Bil Diġa għedin namlu testing fuq uh, vetturi autonomi għal kollox li dal-waqt se jikunu fuq it-toroq tagħna minna u ftit żmien ieħor ħaġa tassew storika ma kif nistgħu naraw mid-data l-aktar reċenti it-triq ta' li għandna qudiemna mhux se tkun faċli skont l-istatistika li ħarġet minn Kalifornja dan l-aħħar li huwa wieħed mill-ftit stati madwar id-dinja li jippermetti li testjar ta' vetturi autonomi fit traffiku fi 15 xar ta' testing il dawk li kien qed jagħmlu testijiet raw li kien hemm madwar 3000 każ ta' funzjonament ħażin pal per eżempju Mercedes-Benz kem, sabu madwar 1500 kas ta' daw hemm żewġ vetturi biss li operaw tal-Mercedes f'Kalifornia. Ta Eh, jiġifier dawn huma problemi kbar, problemi serji, waħna rridu niftakru il-sigurtà fuq it toro l-iktar ħaġa importanti huwa ċar li taħt ċerti kondizzjonijiet me mebda mezz kif wieħed jevita l-inċidenti ta' dawn il-vetturi autonomi fit-traffiku rispettivament kemm ikunu sofistikati dawn Mbagħad wieħed jistaqsi minu responsabbli fuq min taqa' ir-responsabilità għal dawn id-difetti u dawn il-konsegwenzi. Għalhekk kien antenni l-mistoqsija lill-Kummissjoni kif għanna naddottaw l-oqsa legali attwali biex inqisu daw l-affarijiet. Il-Kummissarju semmiet ukoll l-emenda tal-Konvenzjoni ta' Vienna tal-1968. Ovvjament aħna naqblu ma' dan. Grazzi ħafna għannom tal-grupp tal-SND, il-Sinjura Ines Ayala Senda, 3 minuti u nofs. Grazzi, President. Grazzi kemm minn ġenerus. Is-settur tal-karozzi huwa għandu l biex eh, jerġa' jventaruhom il-ġdid għandna karozzi bil-petrol, bil-diesel, bil petrol bil diesel bil-sewiqa wissa għanna dinja ġdida digitalizzazzjoni, svilup tekniku u robots illi ftit ftit se jihdu post il-bniedem u dan se jevitaw il-periklu għalina imma jena naħseb illi il-sewqan jiġenera ħafna emozjoni u anki eh, vokazzjonijiet aħna ridnu illi eh, natu it-tort l-sewwieqa tal-karozzi imma bessa se neħelsu mis-sewwieqa u eh, rridu noqogħdu attenti il- l-ajruplani eh, huma automatizzati imma mbagħad indunaw illi dawn l-ajruplani automatizzati f'mument ta' kriżi il-bdot ma setax jerġa' jieħu kontroll tal-ajruplan tal f'kas ta' bżon jiġifieri. Għalhekk jiena naħseb li huwa importanti ħafna illi qudiem dan l-ottimizmu eżaġerat irridu nżommu f'moħħna x'inhuma l-impatti ta' dawn il-passi. Jiena naħseb li dak kollu li jista' jgħinna u jevita illi kun hemm vittmi tal-inċidenti ovvjament nagħmluh Imma jekk aħna sempliċement irridu illi daq s-sewwieqa kollha neħilsu minnhom għaliex qed nitkellmu dwar sewqan kooperattiv imma naħseb illi l-unika ħaġa hija li tnaqqisa drittijiet soċjali tal-sewwieqa għalhekk irridu noqogħdu attenti ħafna. U barra minn hekk fil-kas illi aħna eh, mux sensu u il-vetturi u nkella sensu u minn barra xaħna qed nitkellmu dwar sewqan autonomu bħallek kiku dawn il-karozzi mux se jisuqom ħadd imma le se jkun hemm xi ħadd isuqhom minn barra imma x'se jkun il-qafas legali għal dan kollu. U sakemm l-inġeniera iwaslu eh, iwasluna dawn il-karozzi autonomi irridu naħsbu wkoll x'se tkun il eh, se kemm se jkun hemm tniġġis għaliex dan huwa wkoll forsi se eh, irrid ikollu wkoll impatt fit tnaqqis tal-emissjonijiet. Umbat, kif qalet il-Kummissjoni, eh, jiena naħseb illi nixtieq infakkarkom Illi rridu nerġaw eh, il-ferroviji għat-toro issa għaliex issa wasanna fil-raba pakket tal-ferroviji u xorta għadna marmonizzajniex ir-regoli u għalek jena naħseb illi fil-kas tal-vetturi automatizzati nkunu kapaċi illi noħolqu qafas leġislattiv u ftejim konsensuali qabel ma nibdew Eh, nivvintaw u kullħat jgħid tiegħu minn hawnhekk. Ħafna proġetti pilota li qegħdin naraw mhux kollha huma interoperabbli u laqas huma koerenti. Għalhekk jiena naqbel ma dak il qal il-kollega Ertug li hemm bżonn urġenti li tippreżentaw white paper fejn dawn l-aspetti kollha ikunu indirizzati biex ma jkunx hemm frammentazzjoni, inkoerenza u impatt soċjali negattiv. Għaliex barra minn hekk hemm bżonn illi naraw li id-drittijiet soċjali u l-ispejjeż tal-infrastruttura, l-impatt ekonomiku, dak li pubbliku u privatu jridu ikunu eh, imkejla sew u b'attenzjoni kbira qabel ma nibdew Eh, nitkellmu dwar situazzjoni fejn il-kols nkunu qegħdin bil eda nitkellmu naqraw fil-karozzi li wara kollox huja diġà xi ħaġa li aħna nagħmlu fil-ferroviji. Viminju gruppi. Grazzi ħafna Annom tal-grupp tal-ICR, l-Onorevoli Zlotowski, huwa il-rappresentant permanenti tal-grupp tal-ICR. Grazzi ħafna, President, Signuri il-futur tas settur ta' trasport ja xi ħaġa li aħna rridu naħsbu fuqha issa. Għaliex ta' kuljum ifeġġu ideja ġodda, innovazzjonijiet li il-liġi u l-infrastrutturi tagħna eh, mhumiex lesti għalihom. Eh, dawn il-karozzi autonomi mhumiex xi ħaġa li huma sempliċement idea diġà qegħdin isiru u eh, ħafna produtturi diġà għandhom pjanijiet li joħorġu karozzi ta' dan it-tip din ir-rivoluzzjoni tista' tgħinna nsolva ħafna problemi li għandna llum bħal pereżempju l-mobilità, l-ambjent u s-sigurtà dawn il-karozzi intelligenti u autonomi E, se jkunu e, e, waslu għal flussi ta' traffiku aħjar, inqas incidenti, użu aħjar ta' rizorsi u dak li rajna l-ġimma li għaddiet anki rivoluzzjoni fit trasport tal-merkanzija imma dawn il-bidliet għajridu jkunu mħejjin tajjeb anki fir rigward tal-ġejjini għas-suq tax-xogħol għalhekk naħseb illi l-Kummissjoni Ewropea għandha tagħmel l-analiżi meħtieġa dwar l-użu wiesa u mifrux ta' dawn il-karozzi. Grazzi. Eh, Grazie tassew tal-opinjoni importanti. Onorevoli Haranzova, <coughs> minuta. Grazzi, signor commissario, aħna smajna l-kol fuq il- il-ġmiel um, tal-dan il-tip ta' sewqan autonomu. Jina tassew għet nħustana bil-ħerqa biex nara li karozza tijiet toqt is-suq weħda minar ma nagħmel xejnijin fil-ġejjini, imma għatfasal ħawis mistoqsijiet li aħna għat ma nagħlqu xajnejna lihom fit-tfassil ta' dawn ir-regolamentazzjoni tagħna kif ħanxawru il-politika industrijali naraw li dawn huma sikuri fit-toroq kif ukoll għafni kif takki eh, elettronċi fuq l-internet. Kif nistgħu nipproteġu l-kwistjoni tal-kontroll tad-data, il-responsabilità tant huma komplessi s-sitwazzjonijiet li mistax nagħdu nasolvuhom waħedna l-industrija tal-karozza tagħna tkun parti minn kull tip ta' konverzazzjoni u e, e, kif namlu għafas legali, fasu għafas legali tekniku, aħna e, rridu namlu dan mal-msieħba kollha tagħna. Industrija nefissa però trid taħdem taħseb mod proattiv fuq il-privatezza ċiber sekurta data management, il-management tal-torro u l-models l ġodda ħna nabżon industrija li taf bisih li trid timbidil u taġġorna ruħa malaj jekk le eh, non EU, kuħoni non EU, li mhux għad l-Unjoni Ewropea inkluż li mhumiex dan karozzi, kol se jfissaw l-standards. Il-ġejjini ta' dan it-tip ta' vetturi huma u għat kabbir u negozju tagħna u għal-ekonomija tagħna ħajkun sejħ fuq kif nistgħu nużaw l-arfin tal-esperti tagħna għal ta' ta' ċittadini tagħna biex l-esperjenza ta' sewqan ikun aħjar u kif ukoll sikur qiegħed nagħmluha imma jien nagħmluh issa. Grazzi. Fisem il-ħodor, onorevoli Delli. Is kollegi, aħna diġanna l-karozza konnessa eh, u s safta daqqa wahda ġeja l-dik autonoma l-suq wahda. U din hija ħaġa revoluzzjonarja. Aħna għan inventaw dan il-ħemiċiklu id-dritt tar-robots. U għallura leġizlazzjoni għad tkun indispensabli. Bi kwistjonijiet ta' veru, kasta inċident minn ħekku responsabli Eh, jek ma jkunx hemm xufier u sewwieq eh, kon minn qed jifassal is-software tal-internet, minn qed jifassala, minn qed jipproduċija allura rridu li dawn ukoll jirrispetta r-regoli kollha li jkunu fis-seħ. L-iskejjel biex tagħti sallem is-suq spiċċaw issemmek bżonn kodiċi ġida r-rotta wkoll biex tara li jkun hemm garanziji fit-toroq. Imma wkoll it-trasparenza biex il-passaġġieri ma kil ħaddiema ma jkunux qed jibatu bħabba l-kompetizzjoni u ma jaħdimx kontra l-kostrutturi u stati Ewropej. Fil-fatt illum fit-test tal-emissjonijiet li niġsu mill-vetturi ħadd ma jħares il-drittijiet tal-Unjoni u fil-fatt eh, dawn jiġu sanzjonizzati aħna rajnija fis-sarriċ li sar fil-Belġu u Franza f'daw ta' skandlu ta' Volkswagen ta' sara jaddit u fejn suppost għaddej u bħalfa l sejt ta' sarriċ. Jiġifieri mhix problema marru fil-komunikazzjonijiet tagħkom tal-Kommissjoni intom tajtu li jamżon kooperazzjoni internazjonali bejn il kostruturi u produtturi. Mbivi ma il iktar minnek, għanna bżon bżonn aġenzija partikolari fuq it-test ta' li nitsu u mbagħad l-automatizzazzjoni. Għaliex hemm tistenna ovvjament għal kwistjoni tal-fuels. Bif, fiex ħajja ħajsu u daw, fiex ħajja biex ħajja ħatmu daw. Eh, aħna nitolmu fuq id-diesel per eżempju, le, nafu illi eh, il-fuel joħloq ħafna kanser kull sena, jiġifieri eh, huwa taħsara ħafna livelli ċittadini. Lura fuq il-mbagħad il-vettura nifisha jekk din hija huwa mod kif dan huwa mod kif innerġgħu innedu il- il-settura tal-karozzi biex jintejbu nsaħħu il-settur ta' trasport u nsaħħu il-konġestjoni fit-toroq u illi nejnu il-min qed isuq u mhux min qed jimxi. Mela aħ irridu namlu fil-verità dawn it-tip ta' vot ta' vetturi bri niżviluppaw l-ideja pereżempju ta' il-vetturi li inti taqsam ma' ħadd Meta li stati membri ħaj jiddeċidu li jagħmlu konsultazzjonijiet mal-bliet u l-entitajiet lokali eh, biex jaraw ġestjoni ta' traffiku. Ah, x'garanzija jistgħu jagħtu li din it-tip ta' karozza li diġajja konnezza u intelligenti tara li tħares il-regoli u l-data u il- il-leġiz għal dak li huwa leġizlatura li jem leġislazzjoni na palestra dik li hija Uber u taxis diġajja tal-wax kif ħanna l din fid-daw ta' dan it-tip ta' vetturi. U nina la jekk il-vettura ħatħan ħatġi rivoluzjonata ta' jabwis għanna bżon imma mbagħad l-iżballi li qed isiru mill-kostrutturi tal-aħħar snin ma sarx ninsewhom, ma ninsewx li teknoloġija mhux taħdem jekk m'hemmx bnedmin aqlin warajha. Grazzi. Merci beaucoup Madame Deputée.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 Kuntant li nistgħu nitkellmu mal-Kummissjoni fuq is-sewqan awtomatiku naħseb li din hija naħa l-oħra ta' digitalizzazzjoni u tal-industrija naħseb li l-ebda suġġett ieħor ma jista' jibdel il-traffiku fuq it-toroq b'mod sekk radikali. Aħna qegħdin nitkellmu allura fuq il-possibilità li jkun hemm sewqan awtomatiku allura ħajkun hemm bżonn li aħna nibidlu il-qafas legali. Dawn il-vetturi li jsuqu waħedhom mhux biss jista' jkun iżid il-periklu fil-karozzi. Aħna qegħdin naraw illi hemm ħafna Incidenti, allura dawn anzi su automatik jista' jnaqqas l-incidenti, jista' jnaqqas eh, traffiku, jista' u ukoll id-dannu ambjentali. Il-soluzzjoni tekniċi huma fuq is-suq u allura hemm bżonn li aħna nadattaw anke t-testijiet anke li għandna fuq l-awtoban fil-Ġermanja aħna rridu wkoll nadattaw id-drittijiet tal-utenti u apparti minn hekk għandna kwistjonijiet ta' responsabiltajiet jekk wieħed pereżempju jkollu inċident u anke kwistjonijiet morali jridu nikkonsidrawhom u niddiskutuhom. Jien naħseb li il ftajim id-drittiva ta' 6 ta' sena 86 tkun adattata ta' l lum grazzi. Vielen Dank, għabnuttar eh, eh, Koch. Mm, pan poseł Andrzej Mamikins, jedna minuta bardu. Sur Mamikins, minuta. Eccellenza, ċer, kollegi ħafna minna rajna Star Trek jew rajna ID mefseli. Nafu l konċet ta' kemm ta' ta' fantazija ta' lis xi ħaġa suq weħeda. Però waħda mill-kwistjonijiet ta' din il-kwistjoni ta' vettura automatika ta' sikurtà. Dan merdi jkunu avvanzati u jaslu għal profittibiltajiet ta' traffiku li jkunu ġifieri ġifiri testjar u proċeduri ta' spezzjoni huma differenti minn vetturi oħrajn huma ta' importanza enormi. Prinċipju ieħor huwa s-sikurtà. Inti ma tista' ma triċi xi ħadd eh, jaħtfek meta inti kont qed suppost qed wara il eh, issuq il-karozza tiegħek għax tiġi tmur għal rasa. irridu dan il-qasam ta' trasportazzjoni narġaw il-la strateġiku. Imma ma s nistaw nispiċaw sa' situazzjoni fejn il-robots jispiċaw jirċivu drittijiet eh, eh, tagħhom u rridu naraw eżattament kemm ħajkonna kontroll aħna fuq il-ħajja tagħna stess. Grazzi. Paldies, paldies. Eh, Ora, signor deputata Izaskun Bilbao Barandika. Grazie, Presidente. Grazzi, President, Kommissarju. Naħseb illi progress ta' teknoloġija f'dan is-sewqan autonomu jippreżentanna ħafna sfidi li aħna nistgħu nifaċċawhom biss fuq livell Ewropew. U hawnhekk qed nitkellmu mhux biss dwar regoli ma' wkoll strateġija ta' investiment pubbliku li huwa kritiku sabiex nigarantixxu konnettività bejn il-vetturi u vetturi mal-infrastrutturi li huma marbutin ma' um, programmi tal-broadband u Galileo un batem it-naqis tal budgets ukoll għalhekk l-ewwel ħaġa li tħassibni għax beħsibkom tagħmlu għal koordinazzjoni ta' investimenti sabiex tiggarantixxu li dawn il-vetturi jistgħu jużaw il-kapaċitajiet kollha fl-Unjoni Ewropea kollha għaliex tkun ħaġa ta' ċajt illi eh, minħabba eh, eh, l-istati li ma jimplementawx l-affarijiet noħolqu frontieri ġodda fl-Unjoni Ewropea minn għal dawn il-vetturi. Mbagħad jiena nixtieq ikun naf xek dil kwistjoni ix seġġalkom eh, tirrevedu il-pjanijiet diġà approvati minn tan-netwerks tat trasport u mbagħad il-karatteristiċi ta' dawn il-vetturi autonomi eh, se warbu s-sewwieqa professjonali u banki dawk illi iħarġu għom għallek daw xaħut minn dawn l-xolijiet u għemmu ta' koll il-kondizjonijiet ta' access għal din il-professjoni. Tista' forsi tiċċari għanna xiftit minn dawn il-punti għax l-ewel prezentazzjoni tijak maċċejn dwaru. Eh, eh, Muċċa grazzjas, eh, Pan posaw Andor Deli, półtorej minuti. Grazie, Sir Deli, minuta u nofs. Grazie. Sinra Komissarju, għana diġa għanna teknoloġija kalla biex dawn il-karozzi kuni jistaw suqula mill fusom minnaj parteċipazzjoni tal-sewwieq. Ma hemm ħafna wkoll sfidi u żvantaġġi pereżempju xiġri fil incident minn responsabbli, il telf tax-xogħol, kussinijiet ta' privatezza tal-affarijiet. U mbagħad sikurta fit-toroq li għandha tkun priorità mod fetokolari is-sukurtà ta' dawk l-iktar vulnerabbli. Il-ċiklisti u l-pedestri u l-nistaqdin u n-nis li jimxu. Un hemm il-kustjoni tal-komunikazzjoni bejn i vetturi fusom li qed jiġi testjata. sa diġà nistgħu nużaw din l-informazzjoni, għax dan il-karozzi jistgħu jaqsmu din l-informazzjoni, nistgħu nibgħat l-informazzjoni li trakt, pereżempju, il-lorries jistgħu jisar jifaddal ifankranna l-ħin, il-fuel, eh, jgħin ix-xogħol tal-ħajja ta' dawn sewwieqa u xufiera u jifrankawna l-flejjes. L-użu sostenibbli din teknoloġija ġdida hija u eżempju ta' dan u jista' jwetti għal ġejjieni dan il-qasam. Hija sfida, imma ma sawx waqfu l-iżvilupp teknoloġiku u allura u iktar u iktar urġenti illi aħna sta noħorġu qafas leġislattiv komuni. Aħna il-Komissjoni se torbot fuq il lejnuna tal-Parlament f'dan ir-rigward. Grazzi. Grazie, onorevoli Popischil post pixil. Grazzi. Eh, Kommissjoni, naħseb li huwa ta' min eh, li dawn ikunu ħejja xi tip ta' taqsira ta' mistaqsijiet fuq il għan autonomu. Dan il-kustjonijiet li s setturi pubbliċi u individwali kun jistgħu jirġixxu għalija. Jiena nħoss li hemm tlet oqsma partikolari jendom xaqsmu mal eh, sewqan autonomus, u ċemmet ta' kull rappresentanti tal-istati membri, kustinit legali per eżempju, dan huwa l-ewwel qasam diġà semmew. U mbagħad kif inti taġġusta l-infrastruttura fit-toro di koħra. U tillet ħaġa iċ-ċiper sekurtà illi diġà semmit illum. Meta nitkellmu dwar kwistjonijiet legali, il-mendi potenzjali u bidliet għandhom jisiru fuq livell tal-Unjoni għaliex skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà ħajkun ta' sew ħażin jekk kull stat membru kellu jaġġusta leġiżlazzjoni tiegħu jekk jirranġaw dan jekk introduċu dan il-sewqan awtonomu. Imbagħad għandek il-kwistjoni tar responsabilità jridu naraw min hu responsabbli għal dan it-tip ta' vetturi. Kien ħajkun nutent imma il-produttur tal-karozzaj. ħagġoħra fuq livell Ewropew li nitkellmu fuq il- fuq il-leġizazzjoni ta' sikurta u responsabilità ġifiri Dawn l-affarijiet kollha jridu diskussi fuq l-Unjoni Ewropea, mhux individwalment fuq livell tal Stat Membru. Grazzi. Grazzi onorevoli minuta nofs. Grazzi. Sina Kommissarju, kollegi, il-karozza autonoma hija teknoloġija li qabel kienet ħolma u issa realtà. Dat Eh, diġa naraw vetturi fit toro semi autonomi illi jipparkjaw waħedhom u jistaw jifu bil-brakes waħedhom. Aħna ħankunu ktar komdi u kol jekk ikonna dan it-tip ta' karozzi kompletament autonomi. Imma il-progressi li kulħadd qed jistenna imma il-26,000 ruħ li jmutu fis-sena fit-toroq huwa minħabba żbalji umani. Allura kif ħana nevitaw dan bid-teknoloġija ġdida? Ħafna ostakli u mistoqsijiet ġodda eh, joħorġu u għandhom isinu ehm, jridu jisolvuhom. Ehm, per eżempju, palma għal ħatiħor minn responsabli f'inċidenti, kif se nadattaw l-infrastruttura tagħna fit toroq u ta' telekomunikazzjonijiet, min kif ser nġestu l-użu differenti fuq ir-rotot u barra minn hekk dawn it-tip ta' karozzi jridu jkunu konnessi. Mistoqsijiet hemm kif naraw pereżempju li dawn musser jiġu ħakkjati u kif se jkun hemm ħarsin tad-dejta. Jekk aħna rnexxinna illi nirwiġbu mod kornata dan kwistjonijiet mela l-Ewropa tista' ssir mexxija f'din ir-revoluzzjoni ġdida industrijali. Grazzi. Proset nadu għal kaġdija, jiet il-President. Christian Silva Bussoj. Grazzi, vajna naħseb li importanti ħafna illi narfu dan l-izvilup, Dan is-sistemi li għedin jkunu izviluppati ħafna u ma tajbin ħafna il-sewqan automatiku kif ukoll l-assistenza kontra il-ġidenti fil-ġejjini mbiet jista' jkollna vetturi li jsuqqu waħidhom. Importanti li jkollna strateġija li nadattaw leġiżlazzjoni għal din realtà possibbli ġdida. Ir-riżultat ta' ċiber sigurtà wasal ħafna riżultati. U naħseb li din il-leġislazzjoni tal-vetturi għandha tkun rivetuta fis-snin li ġejjin. Aparti minn hekk il-proġetti li jeżistu bħalissa li jistgħu jtejbu l-infrastruttura ta' kuljum ta' stati membri rridu jqisu wkoll dawn l-innovazzjonijiet fi ħdan is-settur tal-karozzi. Deputy Sean Kelly, Technoflopis. Onorevoli Kelly. Jina sebti li diskussjoni kienet tassew affaxxinanti. Jien għandi xi mistoqsijiet però. Ma nafx jekk il-Kummissjoni tistax twieġibhom Jew forsi twiġibhom iktar qudiem. L-ewwel net x'inhi ċans li l-pubbliku jaċċetta dan it-tip ta' karozzi fit-toroq. Mod partikolari l-periodu ta' tranzizzjoni fejn jista' jkollok ftit ħafna fil-bidu. Imbagħad jiżidu biżmin. Imbagħad kif inqal ir-responsabilità kif ikun hemm xi inċident. Il-passiġġier jew is-sit? li forsi ma jkunx il-passiġġier dak il-ħin. Naħseb jiex ħaġa importanti ħafna li rridu nqisu u barra minn hekk hekk isini sal-ispejjesu. Dawn xej kemm ħajjiswew. Iktar jew inqas minn dawk li għandna bħalissa. U ħaġa oħra. Li ġejja minn kop 21 bidla fil-klima ħajwasal iktar jew inqas emissjonijiet u din importanti ferm. Grazzi tassew. Thank you much indeed. Uh...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 l-Unjoni hija fuq qudiem qed niġu innovazzjonijiet. Imma rridu noqogħdu attenti għar-regolamentazzjoni tar-regolamenti ta' traffiku. Nis pajjiżi ġifir parti interessati qed jgħiduli li il-diħajjejn fil-traffiku, fil-problemi ta' traffiku, ma' nsorta nafżon regolamentazzjoni aħjar. Onorevoli Jakovic. Għanna tkellmu dwar ħafna affarijiet meta tkellimna dwar is-sewqan autonomu. Ovvjament aħna rridu nħarsu is-sikurtà. Ma bat ovvjament għandek mistaqsijiet oħrajn pal huma ta' natura teknika u teknoloġika. Mistoqsijiet jenna xismu maħarsin ta' data per eżempju. ħagġoħra, problema tal-infrastruttura, min ħajn finanzja din infrastruttura dawn tip ta' karozzi autonomi. Dinja opportunità li l-Kummissjoni eh, juhu il-pass fil-qasam tal-karozzi li mbagħad jista' jippromovi il-żvilupp tal-industrija. Aħna ma nistgħux inħallu dan fl-idej l-Istati Membri li t tmexxija fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi li kulħadd għadda waħed mill-iktar diskussjonijiet attivi li kellna fil-Parlament. Għaxar MPs fil-fatt qed nara qudiemi mela issa l-mistiden tagħna fisam il-Kommissjoni l-Onorevoli eh, Kummissarju Tajden. Għalla, eh, voorzitter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 Ġifiri għalhekk għandna bżonn nżommu sebajnejn fuq iżvilup tagħhom u għalek kienu mħafna mistoqsijiet, ħafna aspetti li ġew msemmija jridu nqisu riċikka xjentifika, innovazzjoni, kompetitività, sikurtà, responsabilità, il-konsekwenzi fuq is-suq tax-xogħol, il-protezzjoni tad-dejta, il-protezzjoni tal-privatezza, il-finanzjament, ħajħallas infrastruttura tal-toroq eh, u l-evoluzzjoni ta' teknoloġija minn investi fija investimenti pubbliċi, privati, il-qassim ta' traffiku, il-persuni iktar deboli, iktar vulnerabli fil-toriq, il-taħriġ um, tal tal kif is-suq tal-karozzi, l-effett fuq il-klima bl-emissjonijiet u li għandu gassijiet effett serra fuq il effett serra. L-għawdu ma biss il-bidu ta' sensila sieħa ta' dibattiti fuq dan is-suġġett żgur eh, bidu ta' vjaġġ twil li sa' ma li fl flimkien biex nippruvaw nifmu x'inhu ma' l-konsekwenzi u l-implikazzjonijiet u nevalwaw l-implikazzjonijiet kollha sabiex biex ikun nistgħu nakkompanjaw dan l-iżvilupp mod pożittiv. Ovvjament ħajkun hemm evoluzzjoni ta' impatt fuq is-sistema tat trasport, ħajkun hemm impatt li ħajsir fuq is-soċjetà E, u anki il-kompetitività tagħna vjerx ġa li għaliex l-istituzzjonijiet Ewropej u l-Kummissjoni ma għaditx hemm il-bajnja eh, fuq zaqqa kien hemm fil-fatt forum li ġi maħluq fl-2014 seats ilja pjattaforma ta' kooperazzjoni li tipprova tara x'inhi l-evoluzzjoni tad dossier. Poġġew l-ewwel mm, ġeblit tax-xewka u l-ewwel pedamenti. U issa rridu pjantazzjoni eh, li tejna biex jitsegu bir-rib dan iżviluppi li jsiru f'dal-qasam. Il-qasam tal-karozzi li jena semmejt fil-diskors tiegħi qed joħroġ broadmap il-organizzazzjoni li li li ħares il-produzzjoni tal-karozzi. U fil-fatt hemm konsultazzjoni għaddejja wkoll fuq mal partit interessati kollha u għalhekk minħabba dan u minħabba li jistudaq tansu master plan tistgħu serħu magħkom illi din is-sena eh, mhux se jkollna green paper, iżda biss dokument li se jiġi komunikat hawnhekk illi ħajkun il-bidu ta' temsila sieħa ta' dibattiti anki sa 10 presidenti pal maħna l-lum. Eh, per esempio, iktar parlamentari prezenti biex nitkellmu u diskutu iktar fuq dan il tassir ta' affarijiet importanti. U għalhekk rridu eh, nkopru sew u nippruvaw nagħlqu b'suġġett għal dossier promettenti ferm. Eh, fadal ħafna fuq xi natfu u nomodu u nittamaw l-kol sa da' mod pożittiv. Tajab, wis nadu għal-kommissarju għal din il-tweġiba u għal-diskorsi tijek, l opportunità biex nirringrazzja l-MPs kolla tal-prezenza taħħom. Ma konniex ħafna imma l-kwalità ta' dibattu kif jittim ta' sew eċċellenti. Nala għedin battitu fuq tas suġġett allura.